Enti fuq il-minuti mela jekk le nistan adottom. Eżis kollegi nixtieq li flimkien ma'kom nilqaw fosta ngħidu merħba lil Alex Bialitski li huwa kittieb u attivist mill-Belarusja li kien iċ-chairman tal-Ċentru Vjasna favur drittijiet tal-bniedem. Aziz Serbia li tkien fil-21 ta' ġunju wara kważi tliet snin il-ħabs. Inħlistu jina naħseb li nistanit li dan Il-Parlament ħadem ħafna sabiex inti tinħeles mill-ħabs u fl-aħħar nexxilna illi inti verament kont meħlus u inti qiegħed tawwek nistgħu nilqgħu ngħidulkom merħba minħabba li inti kont innominata għal premju Sakarov għal ħelsin tal-ħsieb u l-espressjoni vera nixtieq ngħid li fisem il-kollegi aħna kuntenti l-kol kemm aħna nistgħu nilqgħuk hawnhekk ngħidulek merħba proset tal-kuraġġ li urejt. U grazzi. Der nächste Punkt der Tagesordnung. Il-punt li jmiss fuq eh, l-agenda tagħna huwa spjegazzjoni min-naħa tal-Kunsill dwar il-programm ta' Presidenza ta' Taljana. Nixtieq nilqgħu ngħid merħba lill prim Ministru Renzi jekk joġbok finħalli fidej.